din l-ewwel sessjoni tal-Parlament Ewropew wara l-elezzjonijiet li ddikjara issa hija miftuħa din is-sessjoni. Eżis kollegi sinjuri. Nixtieq nitlobkom li tqumu bil-wifa ħan nisimgħu issa l-innu Ewropew. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Signori, nishti nilqakom minn qalbi għal din l-ewwel sessjoni, l-ewwel seduta tal-Parlament wara li kienna l-elezzjonijiet nixtieq nifraħ lil dawk li reġgħu ġew eletti, anki dawk li ġew eletti l-ewwel darba ftit inqas minn nofs ta' dawn tal-membri kollha ġifri 736 qegħdin hawn l darba. U jiena sodisfatt ħafna nara li 35% tal-nisa hawnhekk tal-dawk li huma eletti huma nisa. L-iktar proporzjon ola li li kellna sissa. 170 miljon ċittadin votaw fil-elezzjoni.